Punkt der Tagesordnung folgt nun. Point of order, please. Mela. Nsellem il-kulħat għaw point of order. Fir-regoli eh, għaw eh, numru ta' kollegi li ħafna drabi jippruvaw jintervjenu, eh, aħna nippruvaw nintervjenu bil-catch li għaj Iżda sabiex ikun nistgħu nagħmlu dan, irid ikun hemm biżejjed ħin fit-tmiem tal-lista tal-kellima, peress li inti kont preżenti anke fid-diskussjoni ta' qabel. Jekk dawk li eh, huma mniżdin bħala li ħaj jitkellmu, ċert li ħaj jitkellmu mbagħad jużaw id-dritt li intervjenu bil-blue card ukoll, ikunu qegħdin jissirqu il-ħin lill-catch li u lin-nies li jixtiequ jitkellmu wara. U Mbagħad intom hemmhekk fuq il-mejda tal-presidenza Tafu kemm hemm nies li jixtiequ jitkellmu permezz tal-kaċ di għaj? Jekk hemm ħafna kelliema, hemm bżonn nagħtu preċedenza lil dawk li talbu li jitkellmu bil-catch DI għaj u mhux il-blue card jiena kont lab li nintervjeni fuq il-firearm. Dal-waqt ħanalaq. President interrompi. Dinja point of order u nixtieq nati eh, dak kollu li ngħid li rrid najt. Aċar sekondi. Min issa ma jom l-10 sekondi? Le, iva. Mela. Jira, kont l-ewel fuq il-lista, il-President interrompi, dispiċini.